Grazzi ħafna, Onorevoli Luhan. Bekk nistaw nibdew bil-votazzjonijiet tagħna skont l-aġenda tagħna l-ewwel se nivvotaw dwar rapport tal-Onorevoli Sartori dwar it-tiġdid tal-ftehim dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil. Bekk nivvotaw favur jekk joġobkom. Kontra? Astenzjonijiet. Taddi. Bekk inkomplu għal rapport ieħor ukoll mis-Sinjura Sartori konklużjoni ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika Demokratika tal-Alġerija dwar kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bekk nivvutaw dawk favur kontra astenzjonijiet din taddi. Issa naddu Skużawni għajt il-President? Honorable Lejna. Sur President, Signori, fisem il-grupp tijaj. Jina nishtiq najt li votazzjoni fuq il-rapport li jmiss ikun vot nominali fuq il-rapport Hafner ġifiri. Jiena nixtieq inkun naf min qed jivvota u kif kulħadd qed jivvota. Tajjeb, grazzi ħafna. Hemm xi oġġezzjonijiet għal din il-proposta li għadna kif smajna. Jekk mhux il-każ, allura nistgħu inkomplu b'dan il-mod u nivvotaw dwar ir-rapport Hefner dwar it-trasmissjoni mill-Parlament Ewropew u l-ġestjoni min-naħa tiegħu ta' informazzjoni klassifikata possess tal konsil dwar konsjoniet li ma jinkludux dawk fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà komuni dak favur. Votazzjoni nominali. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni maluqa. Din taddi, grazie ħafna. Karim. Inkomplu. Rapport Karim. 18 rapport dwar it-tfassil aħjar tal-liġijiet applikazzjoni tal-prinċipji tas sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. Bek nivvotaw dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet. Taddi. Issa. Il-rapport kadek. Iva, jekk joġbok? Il-problema? President, pala rapporter, xtaqt nitkellem fuq dan il-punt. Iva, tista, sur kadek, jekk joġbok. Grazzi, President. tinkwetaw xejn, se tlaħqu it-trains ta'kom u anki l-aeroplani li għandkom taqdu mela, sinjuri. Aħna se nivvotaw fuq ir-rapporti għajdwar l-istrateġija għal raġun tal-Atlantiku fil-qafas tal-politika ta' kozjon tal-Unjoni Ewropea dan importanti fih dan it-territorji Atlantiku hemm dinamizmu hemmhekk għall-politika industrijali biex insaħħu setturi strateġiċi fiż-żona Atlantika u għalhekk nistgħu nejnu l-industri marittimi tagħna biex tassew jiksbu l-isfidi tal-globalizzazzjoni. Grazzi għal mobilizzazzjoni tagħkom, eżis kollegi, aħna rnexxielna u kol nibnu Marshall Plan għal-Atlantiku. Għanna bżon rida politika fl-Europa biex nizguraw illi nistaw wittu it-tri għad kabbir tal-ġejjini. Grazzi. Danke dem Herrn Berichterstatter. Grazzi ħafna l-rapporter. Issa nivvotaw fuq dan il-rapport. U dan huwa tiġija għal-Reġjun Atlantiku fi qasas politika. Dawk favur, kontra u din tiġi adottata. Issa jmiss il-rapport ta' l-Onorevoli Martin dwar l-eskużjoni ta' atta pajizi mill-preferenzi kummerċali għanna xi emendi hawnhekk u għalek nibdew b'emenda numru 5 votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni maluqa. din ma taddix. Nkomplu elementi tal-komitat wieħed sa tlieta dawk favur kontra tadi. Emenda sitta. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Emenda erba mill-Kumitat, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa taddi. Issa naddu għal votazzjoni dwar il-proposta emendata dak favur. Kontra. Astenzjonijiet. Se jkollna niverifikaw, sinjuri. Geschlossen. Votazzjoni għamaluqa. il-proposta tiġi adottata. Issa votazzjoni dwar risoluzzjoni legislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Issa maluqa. U din taddi. Nifirħu l-rapporter. Issa naddu għal rapport Karinġ dwar il-fdejmiet intergovernattivi bejn l-Istati membri pajzi terzi fil-qasam tal-enerġija. Nibdew. Bemenda numru wieħed mill-Kumitat. Favur. Kontra. Astenzjoniet tardi. Emenda numru 4. Mill-alde. Favur anzi mill soċjalisti Demokratiċi, daw favur kontra. Ma taddix. Issa dwar emenda wieħed peċe mill-Kumitat favur kontra astenzjonijiet taddi. Niverifikaw jekk tixtiequ. Die Abstimmung ist geschlossen. Votazzjoni magħluqa. Din tagħti. Issa, artiklu numru 4. E Menda tal-Kumitat, favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 5 taqa u naddu bekk għall-artiklu 9 fuq talba tal-Kumitat favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda 2 taqa emenda 3 favur kontra ma taddix. Komitat dawk favur kontra taddi. Issa naddu għal votazzjoni fuq il-proposta kif emendata favur kontra astensjonijiet taddi. Il-rezolazzjoni leġislattiva issa votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi nifirħu l-onorevoli Karins. Issa, il-rapport Garcia Perez dwar l-iskemi tal-kwalità ta' prodotti agrikoli. Il-rapporter tixtieq tindirizza is-seduta. Grazzi, President. Jiena xtaqt narrafkom illi fejn jidħol emenda 103 mill-grupp tal-ħodor għal-kem jiena naqbel se nitlob illi nifutaw kontra għal dana imur li l-in mill-ambitu ta' kompromess li l-ħakna mal-Kunsil. Grazzi ħafna. Mela, emenda 104 daw favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Blok 2 jaqa u għal-emenda 103. Votazzjoni nominali, votazzjoni għam miftuħa. Votazzjoni maluqa. Li ma taddix. Issa votazzjoni dwar proposta mendata, favur, kontra, astenzjonijiet din taddi. Issa nivotaw fuq ir-resoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Din taddi nifirħu li rapporter Naddu rapport li mis, il-rapport Okoni, fondi ta' intraprenditorija soċjali Ewropej. Hawnhekk għandna żewġ emendi, emenda numru 2 favur kontra astenzjonijiet di. U għalek it-tini emenda mill-Kumitat taqa u bekk issa nistaw nivotaw fuq il-proposta hekk kif emendata daw favur kontra taddi. Issa dwar rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali ġiet mitluba. Rapporte, Nick Joġbok. President, eżis kollegi, għabbazi ta' artiklu 57 jiena nitlob posponiment tal-aħħar eh, votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni leġislattiva biex bekk inkomplu il-negozjati mal-Kunsill. Grazzi ħafna. Jiena issa nitlobkom tivvotaw fuq il-posponiment. Dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Bekk nistaw fil-fat nil-għawdin it-talba. Is-Sur Lamberts. Iva, tal-waqt nġu għal-rapport tijak. Iva, kollegi, eddin fl-istess situazzjoni, Sofija u jena dwar, Sofija u jena dwar dan il-rapport. Nġbet l-attenzjoni ta' kom dan huwa kas eccezzjonali ferm fejn wara li aħna konkludejna b'suċċessi trialogu biftejim imħabbar pubblikament mill-Kummissjoni Parlament u l-Presidenza tal-Kunsill kif eh, fisser il-Prim Ministru mill denemarka il-Konsil issa eh, se jmur lura fuq il-ftejm, iżda l-lum se nivvotaw fuq il-test kif bilna mal-Konsil. Et inħedġu l-Konsil illi jżommu il-kelma tagħhom u jadottaw dak il-test b'dak il-klim e kif temna fl-aħħar ta' ġunju. Aħna għadna nixtiequ illi kunem diskussjonijiet, nista diskussjonijiet biss, muħnix, maħnix se nivotaw issa, jina keħan proponi fil-fat, iżda aħna na l-intenzjoni illi nżommu sot fuq il-punt. Jiena xtaqt inżid il raġuni għalfejn il-Konsil marlura fuq kemtu fuq dan il-ftejm huwa sabiex iwaqqafna milli effettivament niġġildu it-tax havens u din hija xi ħaġa ta' disgrazzja kbira. Grazzi ħafna. Danke, l Lamberts. Grazzi ħafna, Sur Lambert. Jena ovvjament eh, eh, nitlob li tivvotaw fuq din il-mozzjoni qabel ma nivvotaw fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva qabel xejn nivvotaw fuq l-emenda. Mela, emenda numru 2, dawk favur. Kontra? Astenzjonijiet? Taddi. Iva, jekk joġbok?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 u nixtieq eh, illi eh, namel tajjeb għal din it-talba tiegħek, però sfortunatament il-Kunsill mhux preżenti ma jistgħux iwieġbu għal mistoqsija u bekk ninfutaw fuq l-emenda tal-favur kontra assenzjonijiet. Bekk il-proposta kif emendata ġiet adottata issa dwar il-mozzjoni ta' rapporter għal postponiment tal-votazzjoni. Dawk favur kontra astenzjonijiet u din taddi. Bekk nifir inaugura kon kull suċċess għal dawn il-negozjati. Issa naddu għal rapport Lang dwar l-implementazzjoni tal-klawzola ta' salvagwardja bilaterali u l-mekkanizmu ta' stabilizzazzjoni għal banana tal-ftehim kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Peru. Aħna għanna diversi emendi nivutaw favur kontra astenzjonijiet taddi. Emenda 28. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 32 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Di ma taddix. Emenda 33, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Emenda 34 D. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. 35. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix issa nivvutaw dwar il-proposta emendata dawk favur kontra astenzjonijiet tati. Iva, jek joġbok? President, eżis kollegi, jiena nitlob posponiment tal-votazzjoni dwar e, starija leġislativa biex bekk nkunu nistaw nibdew it-trialogu. Iva, nivvotaw dwar din it-talba favur. Kontra. Astenzjonijiet. Din taddi. Bekk nawguralkom għal dawn in-negozjati. Issa naddu għal report light free dwar l-implementazzjoni ta' klawzula ta' salvagwarda u l-mekanizmu ta' stabilizzazzjoni għal banana fil-ftejim li stabilixxi assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika ċentrali l-ewwel blok ta' emendi mill-Kumitat. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Tardi. Emenda 37. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 31, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Taddi. Emenda 32. Dawk favur. Kontra. Astenzjoni taddi. Emenda 38, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa votazzjoni maluqa. U di ma taddix. Emenda 39, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Ma taddix. Emenda 40D, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. maluqa ma taddix emenda 41 votazzjoni nominali l-votazzjoni hija miftuħa votazzjoni maluqa ma taddix Nivvutaw issa fuq il-proposta emendata dak favur kontra tgħaddi Fidejk, rapporter, jekk joġbok. Grazzi, President, eżis kollegi. Uddimna għanna l-istess situazzjoni pal Kolombja u l-Peru u għalek jiena nitlob illi il-votazzjoni ma ssirx sakemm in-negozjati jiġu fit tmiemhom mal-Konsillu l-Kummissjoni u li dana mbagħad imur lura lejn il-Kumitat. Iva nivotaw għal din il-mozzjoni dak favur kontra astenzjonijiet u din taddi. Nawguralkom għal dawn il-negozjati. Issa l-rapport li jmiss huwa il-rapport Geringer de Edinburgh użu permess ta' xogħlijiet orfni emenda 62 dawk favur kontra astenzjonijiet din taddi u bekk l-emendi kollha l-emendi ta' wara jaqgħu u allura nivotaw fuq il-proposta emendata dawk favur dawk kontra astenzjonijiet taddi Issa rezoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, Votazzjoni maluqa. U din taddi u nifirħu l-rapporter. Moreira, sofortige autonome handels. Issa rapport Moreira dwar il-preferenzi kummerċali autonomi ta' emerġenza għal Pakistan. Emenda 40, il-test kollu kemmu, dawk favur, kontra astenzjonijiet. Taddi. Issa nivvotaw fuq il-proposta emendata, dawk favur, jekk joġobkom, kontra astenzjonijiet u taddi. Ir-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. taddi. Nifilħu li rapporter Abstimmung über sechs Entschließungsanträge zur Lage. Issa nivotaw eh, fuq uh, eh, is-sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni fuq sitwazzjoni fis-Sirja. Isur kon banditi. Eżis eh, kollegi ħan nitkellem bl-Ingliż ħalli kulħadd jifhimni emenda l-paragrafu 2 li jitkellem dwar dawk li tifittxu l-azil u refugjati. Fit-test hemm call on the EU u jien nixtieq inżid and its member states to take appropriate responsibility biex jieħdu responsabilta kif xira kif ukoll miżuri umanitarji fuq l-influss ta' refuġġjati. Nixtieq nżid ukoll asylum seekers hawnhekk. Naħseb li danu din jażida sempliċi, naħseb li dan huwa valur umanitarju u siek intom kattoliċi kristjani jew le, naħseb tistgħu seguni u tifmu il-punt tiegħi u tappoġġawni hemm xi oġġezzjonijiet għal din l-emenda l-Onorevoli Sara Franca. Grazzi, Sur President. naħseb li jiena xtaqt eh, niprezenta kjarifika vizavi dan din din l-emenda aħna negozjati intrabatna illi nieħdu miżuri responsabli fostom miżuri umanitarji dan kien ċar fid-dibattitu li kellna eh, mal-baronessa Eshtin eh, il-beraħt l-ura, ġiviri ma naħsibx illi tamel daqseg b'differenza li nżidu humanitarian għalli li xija xaħġa superficiali skont dejjem il-grupp tijaj l-inqas. Iva, fil-fat nishtiq illi narajja jekk hemm 40% li opponu għall l-inklużjoni din kjerif fil-fatt għandna 40% għal daqstant l-emenda li dresqet ma tistax tiġi inkluża dan wasalna l-emenda wieħed eh, dawk favur kontra astensjonijiet ma taddix emenda tnejn favur kontra ma taddix ukoll. Rezoluzzjoni eh, Mosħiħ favur kontra assenzjonijiet rezoluzzjoni dwar is-Sirja adottata. Issa il-vot fuq eh, sitt rezoluzzjonijiet dwar l-użu politiku tal-ġustizzja fir-Russja mandi l-ebda mendri ġo prezentati lili għal daqstantem Jiena ħanpoġġi dawn is-sitt riżoluzzjonijiet għal vot favur kontra astensjonijiet. Riżoluzzjoni għaddit. Issa, poġu għal vot ir-riżoluzzjoni tal-Komitat tal-Affarijiet Finanzjari dwar Unjoni Bankarja Ewropea dan eh, ġirab ġanġi prezentat il-bieraħ niftaħ il-votazzjoni dwar premessa C split vote l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet. Sepp u ċar nistaw niproċedu premessa E l-ewwel parti. Jekk jogħġobkom jekk tinsistu allura niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni nalqet. Għaddiet. Mmorru lura l-premessa E. Din ma maqsum f'żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, kontra, assenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra assenzjonijiet għaddiet. Issa nfoġġi għal vot il-proposta mendata dawk favur kontra assenzjonijiet għaddiet. Signori, u bekk ġejna għall tal-votazzjonijiet. Issa, ħankomplu mal-ewel bl spiegi tal-voti. U jekk hemm xi ħadd li ma jixxieqx jibqa' jekk joġobkom tistgħu tħallu l-awla. Ħajkunna pawża ta' żewġ minuti, grazzi.